il-ħatrit delegazzjonijiet u l-kumitati u se nsibuha fil-minuti tal-lum. U tibda titfa' fis minn meta tiġi ppubblikata il-minuti tas sessjoni tal-bira, rrid insaqsikom huma disponibbli għandkom għandkom xi oġġezzjonijiet le tajjeb wis mela dawn huma approvati. Issa. għanna il-rapport ta' Sinjura Holmeyer u ta' Sinjura Garda Bjal Rubjal fuq il-budget ġenerali eh, ta' sena finanzjarja 2020 għallek hija peress li Sinjura Holmajer mhux qiegħda magħna nisimaw Sinjura Rubjal. Imma qabel ngħidilkom li jekk tridu titkellmu fil-kaċ jew inkella għal kartellun blu għandna s-sistema l-antika u anki s-sistema l-ġdida Tistgħu wkoll ġifieri titolbu li titkellmu b'mod elettroniku. M'għandkomx għalfej tistennew eh, li jispiċċa d-dibattitu biex titolbu biex eh, għal-kelma. Is-Sinjura Gwerda Zebja Rubjal l-ewwel ħanisimgħu lilek. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju, Ministru. Għada se nivvutaw fuq budget ta' 171 biljun euro qed nitkellmu fuq wieħed fil-mija biss tal-ġid tal-Ewropa anke jekk jidher ħafna bħala ammont dawn il-linji ta' politika li deċidejna fuq eh, flimkien aħna se nkunu nistgħu niffinanzjawhom sa wkoll irridu naraw rajna l-prijoritajiet u zidna bi 3 biljun ta' euro Minn dawn it-3 biljuni, 2 biljuni se jmorru għal ġrida kontra tibdil fil-klima biex nuru li din l-istituzzjoni hija verament taf xi tittamel għal eh, f'dan is-settur proġetti tal-infrastruttura li huma wkoll neċessarji mħabba dikriminalizzazzjoni, il-promozzjoni tal-teknoloġiji għal-futur, ġifri, biex juri eh, l-impentana għal dawn il-programmi favuri l-klima mux l-unika priorità ma kienet din u għal darboħra qed nitolbu għal flus għal l-inizjattiva tal-Youth Employment imma il-Kunsil, l-Kunsil u laqas il-Kummissjoni maraw li dan eh, hija priorità bħalma laqas l-Erasmus. Anki il-vitmi li nsibu fis-settur agrikolu ħan nipruvaw nejnu għom il-dawn nisjadmu f'dan il-settur mħabba tariffi li irrit ikollhom eh, ħalsu. Issa fuq l-immigranti dawk li qegħdin fuq territorju imma anki f'pajjiżi oħra li joffru solidarjetà għal dawk ir-refuġjati li jsajlhom ukoll ma nal 60 sena pal Palestinjani. Imma għanna l-UNRWA u għanna bżon il-fondi għal dawn l-affarijiet kollha aħna provajna eh, natu l-flus għal dawk il-linji ta' politika li verament se jħallu impatt fuq il-ħajta kuljum ta' ċittadini ma' pala rapporter għall istituzzjonijiet l-oħra nixtieq jiena insemmi l-istituzzjonijiet l-oħra. Il-politiki kollha li jiġu implementati mill-Unjoni Ewropea eh, ma jsirux imħabba x-xogħol li jsir mill-Kummissjoni, il-Kunsill u minna, il-proġett Ewropew Ovvjament jiddependi minn istituzzjonijiet oħra sabiex ix-xogħol ikun tajjeb, jiġi kontrollat u jqisu kol setturi oħra lek huwa importanti ħafna li l-istituzzjonijiet ikollhom mhux biss riżorsi finanzjarji imma anki dawk riżorsi umani. Jekk ngħidu li meta il-budget aħna naraw li jonqos dan ikun inkunu qed inkunu waqlin fl-immaniġjar tal-budget. Aħna rridu wkoll niskurraw li d-dinja tan-negozju dejjem ikunu jistaw jifmu il-linji tal-politika mill-punt di vista soċo-ekonomiku. bżonn li ikunu effiċenti u kol.